Thank you, colleagues. Grazie ħafna, kollegi. Sir Helma. Sir Helma għandu eh, puntardni. Għandek il-kelma. Sir President, l-ewwel intervent li qatt sar the il-Kamra minn eh, persuna eletta kienet mill referend Dr. Ian Paisley fl-1979 u ġibet l-attenzjoni għal fatt li l-bandira Ingliża kienet qed edha